l-agenda um, fi fija dikjarazzjoni dwar eh, minnek mill-situazzjoni fuq is-situazzjoni fis-Sirja u bekk natik il-kelma grazzi ħafna President. Mela, ħanibda billi ngħid li aħna diskutejna din il-kwistjoni situazzjoni fis-Sirja biex niprofaw inwaqfu il-gwerra u diskutejna inqas minn xarajn ilu fil-19 ta' jannar u ħafna affarijiet eh, seħħaw ċraw ħafna affarijiet minn dak iż-żmien bekk nixtieq nirringrazzjakom ta' din dan id-dibattitu u bekk eh, illi qed ikonna din l-opportunità biex nerġa' nikkontrollaw id-direzzjoni il-passi illi eh, ittieħdu u għanna neħdu anke d-difikultajiet qoddimna. L-ewwel nett nixtieq infakkar il kulħadd x'ġara f'dan ix-xahar nofs. L-ewwel net kellna konferenza f'Londra eh, fuq is-Sirja qed nibda minn dik il-konferenza għax dina ma kienx biss konferenza fejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jirrappreżentaw żewġ terzi tal-kontributi biex nappoġġaw is-Sirjani ġewwa Sirja u anke fil-pajjiżi tal-madwar. Iżda dana kien mod biex nuru laqda fost il-komunità internazzjonali u s-solidarjetà u s-sens ta' tama għal-Sirjani f'pajjiżhom. Aħna edna li senatu 3 biljon euro eh, bħala appoġġ l rifuġati u għanki għal persuni sfustati internament fis sirja u għanki għal għajnuna umanitarja. Eh, Jena se neġa lura r-rwol tal-għajnuna umanitarja eh, iżiet u d frigwar tal- lat ta' sigurtà iżda ħejjena żewġ kumpatti, żewġ pakketti għal Ġordano u anke għal Libano illi jkomprendu mhux biss għajnuna finanzjarja eżanki miżuri biex nappoġġaw dan il-pajjiżi fl-isforz ta' integrazzjoni ta' rifugġati Sirjani fil-komunitajiet li qed jilqawhom biex nagħtu t-tfal edukazzjoni biex nagħtu iż-żgħażagħ opportunitajiet ta' xogħol u anki biex dan jkun sostenibbli għal komunitajiet fil-Ġordan u fil-Libanu biex nappoġġaw dan l-isforz fuq medda ta' żmien ehm, medja. It-tini ħaġa li seħet mit-19 ta' jannar huwa li kienem it-tini eh, round ta', diskussjonijiet fossi Sirjani fil-Ġinevra. Dana ġi suspis kważi immedjatament minħabba problemi li kienu qed jispontaw fl-ewwel diskussjonijiet illi kienu qed isiru f'dan il-dak iż-żminijiet mbagħad laqa iżjed tard f'Munich tal-Grupp Internazzjonali fejn iltqajna għal ħafna sigħat flimkien ma' John Kerry lavraf u eh, ministri barranin eh, Ministri tal-Affari Barranin oħra li huma rappresentati l-Unjoni Ewropea xi 20 pajjiż li għadna bil-qeda madwar il-mejda biex nipprovaw nikkontrollaw jekk eh, is-sospensjoni tal-diskussjoni fil-Ġinevra kienet minħabba diffikultajiet li kienu impossibbli li nelbuhom lokalment Iza, naturalment, fost Sirjani, iza fil-qafas regionali li huwa ikbar. Jew jekk permezz tal-grupp internazzjonali ta' appoġġ illi nimxew il-qoddim u nerġgħu nibdew il-proċess fejn eh, kulħadd kien investa ħafna ħafna eh, f'dan il-proċess fl-aħħar xhur. Mela, flaqqa fil-Munich aħna waqqafna żewġ task forces wieħed fuq il-modalitajiet tal-twaqif tal-ostilitajiet illi kien hemm il-co-chairs l-Istati Uniti u r-Russja dawn huma żewġ atturi li kellhom bżonn jikkoordinaw l-iżjed eh, speċjalment fil-gwata koordinament militar għal militar biex jidentifikaw il-mapep il-gruppi u il-żoni għadħu fisseħ tal-tregwa u il task force dwar l-għajnuna umanitarja. Għax identifikajna bitċar il-bżon illi ikonna t-tini round ta' diskussjoni fil-ġenevra illi eh, mistura kien ħabbar għal-għada għal-jem li ġejjin biex nizguraw li dawn diskussjonijiet jiseħħu eh, atmosfera kompletament differenti fil-post u mhux bħal dak li rajna fl-aħħar okkażjoni. Dan jfisser illi nippruvaw intnaqsu l-firda li teżisti bejn il-Sirjani li jitkellmu f'Ġinevra dwar it-tranzizzjoni u proċess diffiċli ħafna u fil-post il-Sirjani li qed imutu f'dawn il-postijiet fejn hemm il-gwerra mingħajr aċċess għal għajnuna umanitarja. Konna nafu illi l-konsinna tal-għajnuna umanitarja l-ikel u l-medicini l-Sirjani ġewwa s-Sirja kien jagħti l-kredibilità konna u konsenir għal proċess kredibbli f'Ġinevra, f'Ġinevra u anki kien jiftaħ il xi possibilitajiet għal diskussjonijiet politiċi fost il-partijiet differenti. Umbat, tafu li taswas il-twaqif tal-konflitti tal-gwerra u l-tasfos umanitarju u l-adozzjoni tal-rezoluzzjoni tal-sigurezza tal-22-68 tal-ġnus maquda u anki it-twaqif tal-loss il-tajiet fil-29 ta' frar. Jien għandi ngħid mhux biss għalija iżda anki eh, l-staff mistura il-rappreżentant tal-ġus Mauda u l-presidenti tal-Tasfos l-Istati Uniti u r-Russja illi l-itwaqif mill-ġlied mill-gwerra qed tinżamm eh, għal-kemm qed naraw xi qed jiksruha eh, f'partijiet differenti tas-Sirja iżda bil- mod olistiku il-tregwa tinżam u fil-fat din il-ġimma kienet eh, titjib sinifikanti eh, ħdejn il-ġemat ta' qabel eh, fil-ftan il-konflitt, dana biex najdu li dina l-ewel darba, xaktax l-ewel darba f'ħames snin li kienem twaqif tal-ġlit. F'ħafna partijiet tas-Sirja memx interventi armati gbar għalkemm qed jinkisru qed jinkisru il-tregwa kontinwament. Iżda kull ma jmur b'iskala differenti minn dak li rajna fil-passat. Issa fil-gwad ta' tasfos umanitarju aħna rnexxinna f'dawn il ġimat illi jmwaslu il-għajnuna għal 180 eh, trakkijiet għal 150.000 Sirjani fil-post, aħna qed naħdmu l-Unjoni Ewropea, speċjalment mal-ġus maquda, jiena se niġa lura dan il-punt iżjed il-qoddim biex nilħu l-postijiet iżjed imbedin. Minn dak li l-ħaqna sissa kifet stafa di mistura ħabbar diskussjonijiet biex nerġaw illi għandhom jieġaw jibdew minn għada il-qoddim. Maħni qed nistennew illi dan il-proċess se jkun wieħed faċli, għal kontrarju, iżda ħaġa tajba illi rnexxinna b'xi mod noħolqu l-kondizzjonijiet biex eh, id-diskussjonijiet iseħħu. Jiena jiena għalt ma' ħiġab f'Pariġi xi jim ta' xi ftit jim ilu u diskutejna fit-tul mhux il-kondizzjonijiet illi għandhom jiġu posti biex neġaw lura f'Ġinevra, iżda kif il-komunità internazzjonali, l-atturi reġjonali u l parċipanti fil-diskussjonijiet jistgħu joħolqu l-kondizzjonijiet biex id-diskussjonijiet ikollhom effett u ikunu sostanzjali. U għandi ngħid illi messaġġ qawwi li qed nibatu l-Unjoni Ewropea kollha flimkien flimkien mal-komunità internazzjonali kollha iżda hawnhekk jiena qed nitkellem mal unjoni Ewropea la Eh, il-punt huwa xu l-partit kollha nibdew mir-reġim iżda anki l-oppożizzjoni biex imorru f'Ġinevra u jipparteċipaw fid-diskussjonijiet u jagħmlu dan bi spirtu ta' impenn u kompromess. U qed naħnu bħala l-Unjoni Ewropea wkoll biex nappoġġaw l-oppożizzjoni f'dan ix-xogħol tant diffiċli f'dan negozjati tant diffiċli biex jitlu f'dan negozjati l-ewwel darba wara ħames ta' gwerra illi għanna din taħlita ta' twaqif tal-gwerra um, illi qed jinżam u lajnuna umanitarja illi qed tasal f'dawn iż-żoni fejn hemm il-gwerra. Mela, stampa mhix eh, sabiħa wis eh, minn ġimgħa l-oħra iżda għanna passi li fl aħħar qed iseħħu f'direzzjoni tajba. Wieħed minn dan il-passi huwa l-koordinament li jiena semmejt bejn l-Istati Uniti u r-Russja qed jagħmlu f'rigward tal-militar għal-militar fuq dan il-level, koordinazzjoni mill-viċin mal-istabiliment u mbagħad il-monitoraġġ tat-tregwa. U x-xogħol biex inaqsu t-tensjonijiet li jista' jipperikolaw dan din it-tregwa eh, fra, fraġli ħafna. Jina naħseb li dawk li jemnu li għanna illi jasbu li għanna Cold War ġdid, gwerra birda ġdida, um, irridu jieġaw jikontrolaw realtà. Għax mux veru, mela, il-rwol tal-Unjoni Europea, L-Unjoni Europea hija parti mill-żewġ task forces broli differenti fil-gwad ta' tregwa, twaqif tal-gwerra f'dan il-task force għanna prezenza f'ħafna pajjiżi oħra li huma eh, parti mill-grupp internazzjonali ta' appoġġ u mbagħad għandna l-esperti militari li qegħdin hemmhekk preżenti u hemmhekk qed naħdmu wkoll eh, biex naraw kif nistgħu nikkontribwixxu għal monitoraġġ ta' dan ta' din iċ-ċegwa twaqif mill-gwerra mill-konflitti flimkien ma' oħrajn. Firgwar tal-task force tal-għajnuna umanitarja, ir-rwol tagħna huwa ovvjament ikbar, iżjed rilevanti mhux biss għax aħna it-tajbin li u mhux dawk li jitlu biss għal-militar, iżda għax fis-Sirja fil-klim partikolari r-vol tal-Unjoni Ewropea u dana kien dina kienet deċiżjoni politika li fil-fema tiegħi kienet tajba illi l-Unjoni Ewropea m'għandix tkun parti militari hemmhekk xi stati membri huma Però ir-rwol ewlieni hawnhekk huwa għal f'dan il-qasam huwa żewġ pajjiżi ewlenin li għandhom għarfien u preżenza militari u l-kontroll ukoll tal-attivitajiet militari li jistgħu jseħħu hemmhekk biex iwaslu għal negozjati dwar it-twaqif tal-twaqif tal-ostalitajiet. Dana ma jfissirx li aħna maħniċ parti minn dan il-xogħol kruċali mal prezenza attiva tagħna hemmhekk u jiena kifet dana jista' jiżdied ukoll il parti tana fil-kwart tal-għajnuna umanitarja issa. Hawnhekk għandna rabta qawwija ħafna bejn l-għajnuna umanitarja u l-proċess politiku. U dana għandu jerġa' jinbeda. L-aħħar li l-tqajna niftakar li ħafna minnkom semmejtu l-bżon ta' pjan ta' azzjoni għal-Sirja. Jekk nikkonsidraw in-numri involuti l-flus li qed nonfu hawnhekk fil-Sirja u fil-pajjiżi ta' viċinu u postijiet oħra nista' ngħid li l-pjan marxali diġà imbedit, imbeda mod sinifikanti. Il-tasfos umanitarju fejn għana rwolu l-eni l ta' erba tarbiet u kif urna xilu jufassal għal 180 trakkijiet għal seba postijiet fejn hemm il-gwerra u wasalna li zjet għal 150.000 ċittadini f'pajjiżi bħal Madaja, Xom, eh, Kafraja, Zabadani u Zeretsuz u oħrajn. Dan din mhix lista sawrienti għal kontrarju qed naħdmu għal postijiet oħra kullimkien fis-Sirja illi għandhom jintlaħħu u u jistaw jintlaħħu fil-jiem li ġejjin. Il-pjan huwa li nwaslajn u naliżet minn 1.7 miljon eh, Sirjani ġewwa Sirja fl-ewwel tliet xhur ta' din is-sena. Biex eh, issa fil-kwart tal-lajnuna umanitarja se naħsmu eh, mill-viċin fil-post mal-ġnus maquda u bekk aħna eġajna waqafna l-uffiċċju tal-ekaw tagħna fi Damaskus u għanna najt li l-Unjoni Ewropea xartax li hija l-unika li qed hija konsidrata li ta' min jagħti għall fiduċja tagħhom fis-Sirja u anki fir-reġjun. B'xi mod aħna għandna aċċess privileġġjat għal ħafna postijiet li jumbat iridu jaħdmu fuq il-passi biex jippermettu li lajnuna umanitarja tilħaq il postijiet li zed fiċli. Ir-rwol tagħna hawnhekk jagħtina rwol politiku ewleni U aħna qed nagħmluh dan, aħna kuntenti li qed noħolqu l-fiduċja bejn il-partijiet differenti fil-konflitt. Aħna rwol tagħna huwa li niftħu dawn it-twieqi ta' fiduċja biex ikonna il-tranzizzjoni politika iżjed il-qoddim. Għanna nsommu f'moħħna li anki b'dawn il-passi pożittivi li saru fl-aħħar ġimgħat illi il-gwerra tista' żid f'kwalunkwe eh, żmien il-sitwazzjoni reġjonali tibqa' mimlija bit-tensjoni kuljum narraw aħbarijiet ta' tħassib anki dalodu u illi il-sitwazzjoni internazzjonali tista' tinbidel dejjem fi gwerra diretta. Din hija ħaġa li dejjem trid tibqa' f'moħħna f'xogħolna biex insommu it-tama illi nimxu l-qoddim fil-fajnuna diplomatika u anki fil fuq il-twaqif tal-xol fuq il-twaqif tal-ostilitajiet u fuq it-tregwa u inżommu f'moħna riskju li dan jista' degenera u jmur lura jekk ma nurux il-konsistenza u ninkoraġġixxu il-gruppi militari l-atturi politiċi dawk li qegħdin hemmhekk biex jimpenjaw ruħhom fil proċess politiku kena diskussjoni jiena kelli diskussjonijiet direttament f'dawn l-aħħar jiem mal-imsieħba mal tagħna l-ħbib tagħna dak mhumiex ħbib tagħna fis-Sirja interlokuturi fil-reġun u kol biex nad l-istess messaċ biex jimpenjaw ruħom fil-proċess politiku biex jipermettu għacċess umanitarju biex dana jittieb u biex mod sinifikanti jaħdmu biex ikunem it-twaqif tal-ġlit. Tal u anki biex jtejbu situazzjoni ma' kuljum. U l-bira id diskutejna dan il-punt ma' l-imseba tana fit-Turkija it-torok u anki jekk tara il-komunikazzjoni ħirġin mill-Kunsil tal-biraħ nisaw naraw il-bżon li naħdmu flimkien l-Unjoni Ewropea u Turkija biex intejbu l kondizjoni umanitarji f'kull ma jmur iżjed zoni fis-Sirja u dan huwa impenn komuni li kien iddiskutejna mat-Turkija l-bieraħ. Kulħadd irid jagħmel l-almu tiegħu. Ftaħna tieqa zaħira, zaħira ħafna biex għanna għandna niżguraw li dina ma tinalaqx u għandha tkun miftuħa fuq tliet livelli umanitarja il twaqif tal-ġlied u fuq il-livell politiku wkoll. Nieħu din l-opportunità hawnhekk biex nirringrazzja Stefan di mistura għal xogħol eċċellenti ta' koordinament illi qed jagħmel kuntatti tagħna huma ta' kuljum naħdmu miegħu l mod kif qed naħdmu mal-ġus maquda f'dawn it tlet aspetti huwa ta' eżempju. Eżempju ta' xogħol tagħna anki f'oqsma oħra. Rajna naħseb illi illi dana jista' jaħdem kif rajna fil-esperjenzi tas-sena li għaddiet, nafu illi nistgħu nelbu d-Daesh u nistgħu nelbuh biss permezz ta' proċess permezz ta' twaqif ta' gwerra tal, tal, tal, fis-Sirja u li konna proċess fil-Damaskus. Nafu illi l-gwerra tista' titwaqqaf fil- fil- fis-Sirja u nelbu terrorizmu kellna l-ewwel passi fid-direzzjoni tajba għandna xogħol ta' determinazzjoni hawnhekk u kena koordinazzjoni ma' ħafna persuni oħra, mal-partijiet mal oħra, mal-Istati Uniti, l ewwel net u anki it titif fil fil-diplomazija fl aħħar snin tal-Unjoni Ewropea qed iwassal issa l-ewwel frott. Iżda dana jista' jinbidel allar f'kwalunkwe moment jekk il-atturi kollha ma jaħdmux flimkien fl-istess direzzjoni eh, bl-istess ebusija tar-ras. U għandna nkomplu nibnu hawnhekk fuq dan biex nipprovaw ikonna serja ġdida fuq dik li xaktarx li dak li kena fi Sirja eh, spiċċat wara ħames snin ta' gwerra. Iżda forsi nistgħu ninkoraġġixxu s-Sirjani biex jerġgħu jibnew il-belt u l-pajjiż biex ikunu maqodin demokratiċi mhux settarjani u <clears throat> iżda gvernanza inklużiva fej jigarantixxu li s-Sirjani kollha jkunu parti mill-istess pajjiż fejn mhux post fih għal Daesh u terrorizmu ieħor li m'għandhom xejn xaqsmu mal-istorja tal-pajjiż u xejn xaqsmu mal-ġejjin jekk jirnexxina naħdmu flimkien kif għamilna fl-aħħar ġimgħat. Grazzi, grazzi ħafna, Signora Mogherini għal din id-dikjerazzjoni issa se nisimgħu l-gruppi politiċi l-Onorevoli Preda tal-Partit Popolari għal minuta u nofs. Dan fini moment, President, Madam Laudre. Grazzi tassew, Sur President, Sinjura Rappresentantoli. Et nieħu gost nisimak tisħaq fuq il-fat illi il-konflitt issa ilu għaddej ħames snin u matul dan il-periodu ta' żmien is-Sirjani ma tantx kellhom raġuni għalfejn jittamaw għal soluzzjoni u meta morna aħna f'dawn it-triqat meta ħarġu fit-triqat ħames tanilu ma kienu xafu x'ser jiġri fil-fotur. Dan qed ngħidu għaliex meta dan l-aħħar il-waqfin mill-ġlied ġi impost dan kien element importanti ħafna u naqbel miegħek importanti ħafna li narfu li dan jippermetti illi l-għanuna umanitarja tasal għand ċittadini sirjani li qegħdin f'dawn il-ħtiġijiet id-disprati u inti meta dal aħħar ġejt fil-kumitat tagħna kellna skambju ta' opinjoni dwar dan. Iwa fimmirġiet huwa importanti ħafna għaliex dan jagħtina tama ġdida. U rridu nżommu sot ma' din il-tama ġdida. Nafu li l-waqf immirġiet mhix ħaġa perfetta u li għad hemm bosta vitmi ta' din l-ostilità iżda sissa qed jinżamm u rridu għalhekk naħtfu din l-opportunità biex ikkonna soluzzjoni politika kredibbli. Dan ifisser li dak li jamlu għastad u Putin ma jista xibqa jkun aċċettabli li dun komplu namlu sforzi biex jitkomplu l-proċess ta' paċi. U nittamaw li jkun stabilta u naslu anke għal elezzjoni. Grazzi naddu issa għall essendi f'sem l-essendi, s-sur Bostonari, s signora rappresentantu għalli jeżis kollegi, i-permetti li nifraħlek tal-li għet t-nedi din l-inizjattiva importanti ħafna u l-mota li li bieħ għet t-koordina l-Europa ma atturi reġjonali u internazzjonali biex nipruvaw insolvu dan il-konflitt li lu għaddej ħafna żmien dawn l-aħħar 10 tijiem kienu l-iktar 10 tijiem kwieti f'dawn l-aħħar 5 snin fis-Sirja. Dan jista' jgħin biex jkomplu tmexxew il-qoddim il-diskussjonijiet ta' paċi biex anke il-diskussjonijiet internazzjonali li mistennija jibdew għada jibdew mar kemm jista' jkun. Neħtiġu għalhekk li konna rrieda politika u impenn biex nilħu din dan il-għan. Dan jippermetti li komunità internazzjonali tiffoka fuq x'inhu aktar fajt importanti, jiġifieri niġġieldu id-Daesh u gruppi terroristiċi u waqfuhom milli jkomplu jifnu r-reġjun kollu komun. Kemmu dan il-waqfim il-ġdid jippermettu wkoll li s-Serjani jibqgħu f'pajjiżhom u ma jibqgħux jirriskjaw ħajjithom billi jiġu fl-Ewropa jew x'imkien ieħor. Il-rwol tagħna fid-diskussjoni internazzjonali huwa essenzjali u għalhekk aħna nikkundannaw kwalunkwe azzjoni kontra l-entitajiet moderati tas Sirja u anke fuq Aleppo li jista' jimmina għad diskussjonijiet għal paċi it-naqis fil-violenza en biex tasal l-għajnuna umanitarja u l-konvojs biex jaslu għal dawk li huma fil-bżonn. Iżda dan irid jitkompla u l-gvern Sirjan irid jikkoopera u jikompli jiffaċili tal-għajnuna biex tasal. Sakkemm l-diskussjonijiet ma jaslux għal riżultati din il kritu matarja fis-Sirja ser tkompla. Ir-raġunijiet għal firjem dan il-konflitt fis-Sirja jaqaf fidejn taħt responsabilità ta' persuni differenti għalhekk anke Russja trid trid jridu jżommu mal-riżoluzzjoni 254 biex jinżamm il-paċi. Grazzi, Sur President. Grazzi l-Onorevoli Tanner kissa. Għalisjar. Grazzi tassew il-waqfim il-ġlit ta' Munich qed joffri il-Komitat Nazzjonali biex timplementa il-ftehim ta' paċi tal-ġust maquda ta' Ġinevra. Dan ser jgħin biex ikollna gvern inklusiv fi Damasku li jista' jirrappreżenta Sirjani kollha. Iżda biex, biex naqdu l-fazzjonijiet ta' gwerra kollha kemm huma fis-Sirja u l-gwerra ċivili dan jiddependu wkoll mill-intervent militari tal-Russja. Aħna iva naqblu rridu neliminaw l-ISIS u gruppi radikali islamistiċi, iżda r-Russja wkoll tittonora il-responsabiltajiet tagħha u ma tkomplix tipprovoka billi tagħmel attakki fuq, eh, fuq is-Sirja u gruppi moderati biex anke ma jkunx hemm iktar eżodu ta' migranti biex ikun hemm inqas stabilta fl-Ewropa. Waqt li kun għaddej dan il-proċess ta' paċi, ser inħarsu wkoll bi skrutinju l-irwol ta' Moska. Għandhom ikunu inter interlokutur internazzjonali bek biss nistgħu nġibu paċi għal dan il-pajjiż mifni grazzi l-Onorevoli Xhaka fisem l-Alde. Grazzi tassew, rappresentantori, kollegi, kull sforz li qed isir permezz ta' negozjati li tiġi appoġġjat iżda mhux kull riżultat huwa aċċettabbli il-waqfin mill-ġlied huwa wieħed fraġli. Iżda dan ser ikun pass importanti biex jitwaqaf il-ġlied. Dan minħabba li kien hemm wisbatija lila għaddejja l-ħafna żmien. E, Sirjani jaħtiġu iktar appoġġ, jiġri ilhom iktar appoġġ u irridu insaħħu il-pożizzjoni tagħna ta' tmexxija. Kieku kellna strateġija Ewropa Ewropea komuni u f'saħħitha kien ikollna r-rwol ta' mexxejja u mhux li konna li konna ħna stess li batejna l-konsegwenzi ta' nuqqas ta' azzjoni. E, aħna wkoll speċjali rridu noffru akkomodazzjoni lil dawk u kien lil dawk li tiħarbu minn Sirja. Iżda iva rridu nkomplu naħdmu biex inwaqfu is-sors ta' dan kollu. Rridu anke naraw li ninnegozjaw l umanitarja. Putin qed jieħu azzjoni bl-aktar mod brutali u violenti qed jibbombardja lir-rebelli u l-ċittadini l-dawk li jaqblu maħna fil-ġrida kontra Daesh. Din it-tip ta' imġiba immexxija mir russja ta' Putin titħallas sprezz. Jina nemmen għalek li hemm bżonn li kolna sanzjonijiet Ewropej għal violenza li qed tiġi użata fis-Sirja. Mistaqsijiet oħra. Wara li smajna illi id-diskussjonijiet mhux ser jibdew għada imma nhar it-tnejn, il-monitoraġġ tal-ftehim tal-waqf il qed isib dejjem iktar importanti kif ukoll il-monitoraġġ ta' kif jastasal lajnuna biex niżguraw illi li kalja salan dawk li qegħdin li tassew jaħtiġuh. Semmejna l-Libanu u l-Ġordan. Għamilna biżejjed jiena ninkwita ħafna fis-sitwazzjoni tal-Libanu fejn qed nagħtu attenzjoni lit-Turkija ma ninstawx inħallu li l-Libanu imur għall-lar għalek inti tuża l-kontatti tijak mal-mexxejja iranjani biex ikollhom ir wol iktar responsabbli u ma jibqawx jappoġġaw il-reġim brutali ta' Assad. Grazzi l-Onorevoli Mattias fisem il-Gwe. Grazzi tassew, Signora Mogherini tal-li qed kompli titfa' dawl fuq dan is-suġġett interessanti fejn għandna hawnhekk il-waqfin mill-ġlied. Iżda s-sitwazzjoni xorta waħda għada ikkomplikata. Aħna ma rridux li jkun hemm iktar intħil, pereżempju mill-Arabja Sawdita li qed tipprova timponi ċertu kondizjonijiet. Dinja waħda mir-raġunijiet għalfejn in-negozjati kienu diffiċli kien hemm diffikultajiet fin-negozjati minħabba gruppi bħal bħal Kurdi Sirjani. Stefan, il pożizzjoni ta' Stefan de Mistoris hija l-iktar waħda raġonevoli meta qed jgħid li din hija kwistjoni Sirjana u s-soluzzjoni noħorġu bija trid tiddependi minn dak li jridu s-Sirjani u għalhekk nixtieq nitlob is-Sinjura Mogherini meta l-Unjoni Ewropea se jkollha pożizzjoni tagħha stess li ma tiddependix mill-Istati Uniti jew mill-Arabja Sawdita jew atturi oħra. Kollna pożizzjoni li tipendi biss fuq is-Sirjani dan huwa l soluzzjoni għal dan il ġdid Grazzi l-Onorevoli Wheeler. Grazzi tassew, Sur President, il-waqfin mill-ġliet fil-Sirja għadu għaddej iżda irridu naraw li diskussjonijiet ta' paċi li huma skedati għall aħar tal-ġimgħa e, tassew ikunu ta' suċċess. Dan se jkun moment importanti ħafna. Nittamaw li jkunu diskussjonijiet inklusivi u li japplikaw għal kulħadd inkluż il-Kurdi. Fil-waqt li tħejjiet għal diskussjonijiet ta' paċi, sissa sempliciment taw l-nisa eh, l-rwol sekondarju il-lum fil-jum internazzjonali tal-mara nittama illi n-nisa wara li kienu vittmi tal-reġim ta' Assad u tal-gruppi ġihadisti eh, wara illi anka kienem il-ġurnalista Aleppo illi ħarġet filmat nittaqanna nitkellmu dwar in-nisa li qegħdin jaħdmu f'dawn il-persuni, jaħdmu f'dawn ir-reġuni fejn hemm il-konflitt. U li niftakru wkoll in-nisa li ħalsu bħajjithom wara li urrew kuraġġ. Ġuka Ħassan u anke taħt it-tmexxija ta' Stati Iżlamku kienet qed tagħti informazzjoni dwar dak li qed jiġi u ġiet maqtula. Hemm bżonn illi n-nisa jiġu appoġġjati mill-Unjoni Ewropea biex jipparteċipaw fil-proċess politiku. Apparti minn hekk, twet u ħafna reati li affettwaw n-nisa u tfal. Il-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea għalhekk għandu tkun waħda ċara u deċiżiva. Paċi dejjima fis-Sirja tista' teżisti biss meta dawk li huma responsabbli għal dawn ir-reati jkunu jkollhom jerfgħu responsabilità ta' dan kollu. Grazzi l-Onorevoli Castaldo, grazzi Sur President, s-rappreżentanta Olja. Qed naraw ftit sinjali żgħar dan il-waqfim mill-ġlied qed naraw illi qed iżżomm u il-fazzjonijiet ribelli wkoll qegħdin iżommu magħha. Dan għalhekk huwa hija xar pożittiva l-kollaborazzjoni tagħna magħhom dan ser ikompli jgħin biex insibu soluzzjoni iżda l-ikbar problema hija n-nuqqas ta' kooperazzjoni ta' alleati oħra ta' dawn żewġ pazzjonijiet mod partikolari qed nirreferi għat torok u għall arabja Sawdita. L-aġenda ta' Torok ma naħsibx li hija ta' mal-politika estera tagħna peress li hemm lan li jkun hemm kontroll dirett fuq il-Kurdistan u dan qed isir permezz ta' bombardamenti kontra dak il-milizja kurda li qegħdin jiġġieldu l-Daesh u ma tantx qed nara sforzi serju kredibbli biex jitwaqqaf e, traffikar ta' żejt. Aħna għalhekk wara dawn it-talbiet ta' torok wara l-talba ta' iktar 3 biljun iktar ma nixtieqx illi niftijem ħażi li niftijem li dan huwa bħala sinjal ta' djufija li qegħdin imbaxxu rasna għat-Turkija li aħna maħniex kapaċi niksbu fuq livell intern. U maħniex insemmu dak li qed jiġri tassew fil fix-xlok tat-Turkija. Inti semmejt ukoll żewġ pakketti fuq il-Libanu u l-Ġordan li qegħdin jagħmlu sforzi importanti ħafna. L-irwol tal-Unjoni jrid ikun importanti ħafna kemm inqatt qabel mhux biss għall-għajnuna monetarja u biex nerġgħu dan il-pajjiż imma anke għall-proċess politiku dawn għalhekk l-alleati prinċipali tagħna għandhom ikunu parti mis-soluzzjoni u mhux parti mill-problema irridu inkomplu naħdmu magħhom. Grazzi tassew Onorevoli Castaldo. L-Onorevoli Schaffhauser għal minuta fissem li jennef. Għandi żewġ kommenti fil-qosor, Sinjura Kommissarju. Fil-rigward ta' Turkija, hawnhekk għandna pajjiż li huwa kontra id-demokrazija u li jappoġġa l-Islamizmu kif rajna dan l-aħħar li huwa kontra l-istat ta' dritt ukoll kol fissir u bana u fibnadi oħra. Dan huwa pajjiż li jappoġġa anke il-kriminalità organizzata. U xorta waħda jista' jkun li dan huwa f'interess tal-Ġermanja u ta' oħrajn, tridu li l-Ewropa tkun suġġetta ċertu ftehimiet tidħol fi ftejmiet ma' pajjiżi li mhumiex tal-istess standard tagħna ma tħossux li dan ser wasal konsegwenzi għar apparti minn hekk. L-approċċ morali tagħna qed ifalli. Dejjem ċedejna għall-Istati Uniti jew għal dawk li għandhom il-flus il-Katar, l-Arabja Sawdita u oħrajn, dawk illi jaħdmu permetta teddidiet. Ta Għalek, għalek qed inħallsu dan il-prezz għax qed innajdu leha għal Helsin. Grazzi l-Onorevoli Corvin Mike, membri mhux affiljati għal minuta. Sinjura Mogherini, ftit klim dwar il-verità. Ir-Russja qed tindaħħal fis-Sirja u issa però għandna waqfim mill-ġiet nisperaw li Russja ma ċedix dan. qed naraw xi li wieħed jeleb id-dittaturi f'pajjiżi bħal dawn. Hawnhekk għandna sitwazzjonijiet ukoll fejn għand nippruvaw nagħmlu elezzjoni fejn għandek id-dajjex din hija xi ħaġa assurda. E- e- e- kważi impossibbli li jkun hemm demokrazija jekk hemm gwerra mela hemm dittatorjat. Jiena tjallam magħhom u għattrom li jridu jaqblu ma' saduma qalu l f'Damasku u għat li li għasad li ma' l kurdi u s sat jgħajt le, imma tal-inqas għasissa qed jitkellmu l-unika ta' hija illi l-Ewropa rnexxila tikkonvinċi l turkija biex ma teqriġ dawn il negozjati Grazzi. Sur Corvin Mikke għaddu issa għall-Onorevoli Gabriel. Grazzi tassew, sur President. Iva, sar progress fis-Sirja qed nagħtu għajnuna umanitarja, għandna wkoll waqfin mill-ġlied, iżda xorta da sitwazzjoni dajfa li taħtieġ l-isforzu kollha tagħna. Mela l-ewwel kumment tiegħi llum jil-jum internazzjonali tal-mara u Is-sur Messeros qal illi n-nisa jridu jkunu parti minn soluzzjoni sostenibbli u hija responsabilta tagħna li niżguraw li huma tassew ikollhom rwol f'dan il-proċess ta' paċi. Nafu kemm huwa importanti biex ikun hemm dialogu mas Sirja. It-tieni kumment jekk ikun hemm azzjoni diretta militari mill-Unjoni Ewropea, din qed neskluduha anzi, mela irridu nisħu fuq l-azzjoni politika. Fil-vant nofsan l-Unjoni Ewropea rrid ikollha lan li tkun li tilħaq bilanċ u nixtieq nirringrazzja r-rappreżentant għalja tal-isforz li qed tagħmel f'dan ir-rigward. Il-mistoqsija tiegħi mhix waħda urġenti ma naħseb li jdu nippjanaw fil-futur. Lan komuni tagħna huwa li jkollna elezzjonijiet. Kif nistgħu naraw nevita problemi li ser ikun hemm banna 11 miljun persuna li huma eh, fil-pajjiż fil stess. Mela, Onorevoli Gabriel, għandek mistoqsija Mr. Zani, taċċetta? Kusum sepam. Grazie ħafna. Kollega, onorevoli membru. Il-koll eh, indirizzajtu l-affarijiet kif suppost, pranna mistoqsija. Il-partit fissirja u l-Unjoni Ewropea u anke l-Istati Membri ma waħedhom responsabbli, Russi wkoll responsabbli għaliex il-bombardamenti Russi qed joħol iktar refuġġati minn għat qabel. Kif ir russi għal-daqsan tkun involuta fil-proċess? Grazzi Tibor. Kollega Gabriel, jekk joġbok? Jiena naħseb li f'dis sitwazzjoni irridu nfakru il-messaġġ moti mir-rappreżentant qoli ftit ilu għaliex is-sitwazzjoni tista' tiddeterjora malajr u hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna meta niġu għal akkużi u waħda mill-lezzjonijiet prinċipali tal-imna mill-Sirja hi li nistgħu biss naqdu l-partit flimkien, n-rom taħħom tagħhom x'inhuma biex bekk niksbu paċi fil-reġun. Tini tweġiba tiegħi lilek u grazzi tal-mistoqsija. Grazzi. Is-sur ħawi tal żewġ minuti għall-SND, grazzi ħafna President. Għazmin twil wis, meta diskutejna s-Sirja u ġew, rajna disprament biss. Ġemma l-oħra rajna li kien hemm min qal li il-tmim mill-ġlid mhux se jkompli, minn minkejja l-inċidenti ix-xettiċi u rejna li kellhom tort. Il-mwiet ta' ċivili naqsub 90% meta waqqa il-ġlid u fxolna fil-ġemat li ġejjin u li d-disperament indawruħ f'tama u rappresentant li għanda ikoll rapport appoġġ tal dal-Parlament sabiex tuża l-kollaborazzjoni li ksibna sabiex namlu movimenti li waslu għal eh, tmim il-ġliet għal paċi permanenti. Fil-bqija tal-diskors niskuża ruħi ma dawk li sofrew fis-Sirja eh, għal eh, sabiex nammela referenza ċettiċi oħra. Pajizi emmin qed jippruva jisfrutta l-influss ta' immigranti mit mis-Sirja sabiex ikompli jiffomenta l-antipatija lejn l-Unjoni Ewropea f'pajjiżi. Pal Boris Johnson illi repeta l-istorja illi ħafna ġejn fl-Ewropa ma' immigranti ekonomiċi u mexejta UKIP li qal ISIS se jużaw ir-rotta sabiex jġibu ġaħdizmu fl-Ewropa u jħeġġeġ L-istess nies u għati tipprova jimbotta lura. Dawn in-nies se jfallu eh, fis-Sirja kif ix-xettiċi se jfallu wkoll għaliex hemm kompassjoni ġenwina fil-Parlament Ewropew sabiex insolvu dil-kriżi darba baldejjem dejjem. ser jirbu pajjiżi se jibqa' membru tal-Unjoni Ewropea u sforzi Ewropej l-ebda pajjiż u ma jista' jwieġeb waħdu għal kriżi monetarja pal dik tas Sirja u jikkontribwixxi għal paċi tant meħtieġ sabiex intemmu dal-konflitt. Eh, c'è una domanda per lei, onorevole Howitt. Għem eh, mistaqsi għalik, Sur Howitt. Għem mistaqsi għalik? Minnaħa? Ta' Sir Natil. Uh, eh, well, maybe, maybe Mr. Howitt knows something we don't know, but... Mr. Howitt jaf xaġa ħna ma nafux qed jgħid li ma jaqbilx mal-Viċi President tal-Kommissjoni, Sur Timmerman, il qal li l-maġġoranza ta' nies li teħlin fl-Ewropa mhux mis-Sirja. U allura ma jaqbilx ukoll mal-ċifri tal-azil fil-Unjoni Unit jgħidu li l-maġġoranza ta' nies li ġejn fil-Unjoni Unit li titolbu l-asil li talbu l-azil l-istrana l-oħra huma mill-Eritrea mhux mis-Sirja. Sur Howard, qed beżza, qed tilab logħba politika, wieġeb. Taqbel li ma Sur Timmermans U taqbel jew le ma ċifri mill eh, lernit Sir Hawet, jek joġbu? Ix il-Kommissjoni Ewropea ġus maquda l-Kommissarju għal Refugġati il-pajis d'oriġini prinċipali huwa Sirja dejjem ma' rifuġġati, il-maġranza huma rifuġati ġenwini li jaħarbu minn gwerra u persekuzzjoni ma' vitmi ta' gwerra ċivili ta' set snin u din l-Unjoni Ewropea se kontribwixxi għal diplomazija internazzjonali sabiex nindirizzaw il-paċi ikun hemm waqfin ta' mill-ġlied u niċtu darba dejjem l-argumenti minn naħa l-oħra tal-Kamra, l-Onorevoli Fottiga. Grazzi. Tmim il-ġlied parzjali kien laqwa diskrizzjoni li smajt fuq il ftajim skop territorjali u kien hemm anka raġunijiet oħrajn u xtaqt nitkellem fuq ir-riżultati konkreti miksuba. Saħħaħna għall-Assad u u kol qed ninkludu l-Iran fil reġun issa wkoll effetti oħrajn mumiex tan ċari daqsdan, sfortunatament, Daesh ser joperaw lilin mill-frontieri statali u ma ġejniex notifikati fuq irida tal ta' minn valut li waqfu darba dem l-atroċitajiet. Grazie onorevole. C'è una blue card da parte di chi? È blue card għalik, onorevoli. Mr. Franzolika, l-Senjura Fottiga, toġġetta, Iva. Kollega, kif semmejt inti eh, fuq l-atroċitajiet, dak li seħ fissi għaw ma taħsibx li forsi l-Unjoni Ewropea permezz tal-membri fil-Konsil ta' Sigurità Renju ta' Franza għandha tippromovi. promovi Tribunal Kriminali Internazzjonali għal Sirja u l ira li jitwaqqaf sabiex il-mexxejja ta' Daesh ikunu jafu illi eventualment ikollhom wieġbu għall atroċitajiet tagħhom anka speċjalment kontra minoranzi bħal jeżidis u kristjani Jorva li fotiga kerbok? Grazie kollega. Iva naqbel miak. Adesso la parola lo... L-Onorevoli Ostrovicos għal-minuta, li ikjoġbok. Grazie, President. Rappresentantori, kollegi, ħames snin ta' konfuzjoni u nuqqas Wassanna l-fej edin l-lum situazzjoni fej kultib ta' waqfin mill-ġrid, fuq kolinkwa kondizjoni issa eh, twaqfet ta' bil-fors. Għanna jisna eh, pazil fidejn Putin, li mhux qed iwaqqaf il-Russi mill-jaqdu mal-ISIS u issa qed jappoġġa l-Assad jattakka starijiet, iwaqqaf influssi migratorji, jitma partiti radikali fl-Unjoni Ewropea u joħloq propaganda u stejjer folot Moska inatat l-lezzjoni tajba anka fid-dawl tal- fatt li aħna għadna li azzjoni militari mhux tajba fis-Sirja, e, issa u rejna li e, waqfin mill-ġiet hija soluzzjoni. E, Aspejs ta' min dan kollu, grazzi l-onorevoli Kozo Permuj, grazzi għadbok għal-minuta. Rappresentoli, President. Mm, danna kollu aħbar tajjeb li qed eh, tina l soluzzjoni li twassal għal pajjiż sovran u mhux tiffik ta' pajjiż fil każijiet oħrajn. Wetr teħares lejn waqfin tal-ġlied ta' sentejt li ta' ilu u xqalu ċertu awtoritajiet il-koalizzjoni ta' 60 pajjiż kontra l-Al-Qaeda pereżempju ma bidlu xejn. Wet irtari se l-passat imma l-affarijiet issa bidlu wkoll. Nistgħu naraw l-Unjoni Ewropea għandha bżonn rwol indipendenti. Għandha jkollha rwol indipendenti. U aħna nħarsu lejn l-ekkim sejħa partners tagħna ta' l-Arabia Sawdita Turkija u għandhom u jiffinanzjaw u jiksru ir-regoli Emżon il-iners u eh, fit-tadil ta' Ġeniva ma' gvern organizzjoniet non terroristiċi. Narvali Smith, grazzi Sinjor Mogherina, l-aġġornament interessanti fu situazzjoni fis sirja u naqbel mal-kommenti tiegħek u il-tifli sur l mastura u jekk xej kont modesta lejn l-isforzi tiegħek sabiex taqqa fimkien il-Kumitat Internazzjonali u jkun hemm kooperazzjoni kif xejla l-Unjoni Ewropea ma temminx fit-tankijiet u l-armi ma naħseb nistgħu naġixxu flimkien sabiex nifaċilitaw dialogu illi jieħodna x'imkienu naqbel mas Sur Hawit u l-pozizjoni tiegħu mill-SNP sabiex niżguraw illi nistgħu nkomplu par-Renju Unit nkomplu bħala parti mill-Unjoni Ewropea. Il-kooperazzjoni iva bdiet ħalli l-frott li laqwa aqwa diskrizzjoni sissa għandna kriżi umanitarja immedjata u nappoġġa l-sforzi tiegħek fuq dan u anka nissaqfu fuq eh, l-appoċ il-Libanu u l-Ġordan li soqilhom kol appoċ minn ħatana u mistaqsijati għajja fuq kontabilità ma jistax kollok paċi minn kontabilità minn ħadd voluti u neħu għos nisma fuq il-toħ miġri tal-uffiċċju ta' Damaskus da' eh, reprezentazzjoni Ewropea u hemm ġbirt evidenza sabiex il-kontabilità tkun parti mis-soluzzjoni eventwali tas-Sirja, grazzi. Grazie ħafna. Il-kollega nagħti l-minuta. Grazie, Komissarju, kif tafu? is serja probabbilment hija l-iktar kwistjoni serja li d-dinja qiegħda tiffaċċa llum. U rajna il-ħażen marbut mal-Stat Iżlamiku, rajna il-tuħ tal-irjows, nies li ntefgħu minn fuq eh, binjiet, għax huma omosessuali ma jmutux jituhom bissi u ma daw l-estremisti li jridu jikkontrollaw mhux biex Sissilja ma reġun kollu, ma ma ninsewx. Lura fl-2013 kellna l-politikanti kollha tal-ponent, inkluż John McCain, u l-ġenju tal-politika barranija tagħna Giver Hostat jgħidilna li għandna narmaw dar-ribelli di. Dar-ribelli tant Halloween illi inkludew il-front Musa u anka il-muħġidin ta' Sirja tal da maġarax, ma rritin kun n Njura maġarini, u għalfejn komplu ma namlu xej fuq l-Arabja Sawdita, nkomplu narmu l-flus fuq turkija u nistidnu l-Turkija tinaqas ma ta' meta huma qed u terrorizmu, grazzi. Is-sur Obermajer għal-minuta. Grazzi, Sur President. L-Unjoni edha tipprova tħallas biljoni sabiex tixtri li turkija għad tagħmel żball kbir għaliex it-Turkija la politikament u lanqas mill-lat militari u mill-perspettiva reliġjuża mi partner ta' min jiddependi fuqha fil-protesta paċi fis-Sirja. Il-moviment kurt huwa moviment illi eh, Turkija tkompli tiġġielet u dan anka taħt. Għamlu għas rispet li internazjonali bisparar anka fis-Sirja. Moska il-mentat, pero fejn ir-reazzjoni tal-Unjoni hawnhekk? Mifrok ngħidu li reġim ta' Erdogan minħabba repressjoni tiegħu ta' minoranzi għandu jaġġixxi qed x'qed nagħmlu aħna nofru ktar. Din ħaġa ċinika, ipokrita u mhix parti minn proċess ta' paċi fis-Sirja. L-Onorevoli Milan Mon għal-minuta. Waqfin mill-ġrid fis-Sirja, ħajħalim ħat fuq ta' dizet ta' ġeniva. Hemm nuqqas ta' violenza u din jaħbar tajba huwa żgur li din mhix soluzzjoni fiha nnifisha. Għal daqstant irridu naraw x'nu mal-possibilitajiet li nilqu soluzzjoni politika, partikolarment wara il-Communicate 2012 minn Ġeniva u ġġara minn hemmhekk il-qudiem. In-nuqqas ta' progress mill-lat politiku kif ukoll l-involviment ta' gruppi pal Daesh u ovvjament il-kriżi umanitarja li riżulta minn dis sitwazzjoni issa poġġitna fi żmien kruċjali u importanti, imperattiv il-fat li nappoġġaw negozjati f'Ġeniva sabiex intaffu l-kriżi umanitarja li riżultat minn dal-konflitt. U anka ninkludu l-atturi reġjonali li l-kol jistaw jaġixxu b'mod komuni sabiex ikonna soluzzjoni viabli u stabli li tkun dejjima. Grazzi l-Onorevoli Anna Gomes għal żewġ minuti jekk joġbok. Grazzi. L-oppożizzjoni kontra s-sad waslet għal gwerra ċivili u gwerra li tinvolvi anka l-ġirien u appoġġ tat turkija l-movimenti eh, terroristiċi wasal għal tifrik tal-pajjiż, kriżi umanitarja enormi, patija kbira li kbar kriżi umanitarja minn tieni gwerra dinija u dan kollu fuq l-adba tal-Unjoni Ewropea. Il-Fanta Ewropa speċjalment, l-Russja qiegħda intervjeni u l-Unjoni Ewropea Mhix ta' ġiġi kif suppost, ta' membri ma kienux kapaċi koordinaw tweġiba koordinata jew wada medjata u il-politika tagħna hija politika fejn maħniex inwaqfu il-fazzjoni differenti mill-li eh, jifqu jġillu dan qed iwassal l-iktar rifuġġati fil-kampijiet ta' rifuġġati u m'għandniex nkomplu nitmaw dis-sistema li xem eluf ta' refugġati t-prova jħarbu lejl Ewropa u għed noħarġu baktar raġunijiet. Għala li perpetwaw attivitajiet terroristiċi. Din hija teddida diretta sigurtà tagħna ma nistgħux inkomplu bil-politika tagħna kif inhi bħalissa. Ma nistgħux nikkontrollaw il-frontieri tagħna, il-rifuġġaġi mit-Turkija u bnadi oħra u Sinjora Mogherini huwa tajjeb illi għanna waqfin mill imma dan mhux se jsolvi il-problema, mhux se jsolvi il-kriżi, mhux se jsolvi il-problema tal-Kurdi. Għanna bżonn Ewropa maquda, Ewropa li turit meċxija u l-ftehim immorali il-Konsil wasal għalih il-bira vizavi Turkija sfortunatament ma jtinix tama għal soluzzjoni li rridu. Grazie ħafna, Sur Belder issa għal minuta. Grazzi. Signora rappresentantu li fl-introduzzjoni tiegħek inti tkellimt fuq il-msieħba bejn l-isħubija bejn l-Europa u Turkija. Kien hemm ħafna żviluppi li nħoss li iħasbuni u nishtiq inkun kif inti tikkonsidera ir-rwol ta' Turkija fil-gwerra reġjonali li qed tiżviluppa f'dan fis-Sirja. Jekk aħna rajna illi qed jintużaw l-armi mit-territorju Tork u kien hemm attakki fuq unitajiet kurdi f'Taljattu f'Aziz Dawn huma ġihadisti torok. U mbagħad l-awtoritajiet Griegi raw li kien hemm bastiment tork bl-armi li kien sejjer lejn il-Lebanon. Signora Mogherini, jidir li ċar li it-Torkija miex propju soluzzjoni, anzi hija pjuttost parti mill-problema. Is-sur Weigl għal-minuta. Signora Mogorini, wara snin, aħna issa sibna roħna f'sitwazzjoni fejn il dizastru umanitarju qed jiġi jirsolvut bi proċess politiku. il dizastru umanitarju huwa konsegwenza ta' politika żbaljata anki dik tagħna. Is-sitwazzjoni hija komplessa ħafna, aħna ma fimniex fejn hija sejra din l-escalation fis sirja Għanna tnejn, tlet affarijiet pozittivi. L-onet il-waqfa tan-nar, Umbat il-koordinazzjoni bejn l-Stati Uniti u Russja u t-tiret punt huwa l-inklużjoni fin-negozjati illi fihom anki Assad u Russja. Inti qed tajt li maħniex qegħdin naraw eh, gwerra birda oħra, però minn dak li smajt minn kollegi oħrajn li mhumiex qegħdin jitkelmu fuq is-Sirja ma qegħdin jgħajmu eh, eh, argument ma' Putin bħalissa nħossi li dan huwa mhuwiex neċessarju. Aħna qegħdin iva għandna gwerra birda dimna. Forsi fl-Ewropa tkun ħaġa tajba illi nibdew naħsbu x'se jiġri wara l-gwerra fis-Sirja. Is-Sirja għandha bżonn ta' proċess ta' ta' rikonċiljazzjoni. Antonio Panzeri, grazzi President. Jena konvent illi fis sirja anki jekk il-waqfa hija fraġli, e, hemm opportunità kbira għall-Unjoni Ewropea. U wara ħames snin diffiċli ta' konflittu ta' emerġenza, il-fatt li waqfet il-violenza tippermetta li nistgħu nagħmlu intervenzjoni umanitarju iktar wiesa. Però anki nistgħu natu opportunità li Sirjani illi iħarsu lejn il-futur da xejn. Jena naħseb li l-Unjoni Ewropea għamlet xogħol importanti fil-ġnus maquda. Issa irridu nuru illi eh, nistaw insibu ruħna bħala protagonisti, irridu natu risposta umanitarja illi tista tagħti risposta, però fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea biktar minn 5 biljuni ta' euro għall-assistenza umanitarja hija l-ikbar donatur, però għandha tkompli anki taġixxi fid-diplomazija biex titkellem u tinegozja man partijiet involuti. Kif inti stessat hawnhekk fis-Sirja hemm talba għal prezenza politika Ewropea fejn il-kredibilità għandha uh, tinħass din l-opportunità għal-Assirja hija ħaġa tajba għaliex diġa uriet illi l-Unjoni Ewropea tista' tieħu ruol importanti bħal maġara anki fil-kwistjoni nukleari mal-Iran. Jiena nibża wis l-Unjoni Ewropea eh, dejjem et tinala kif nistgħu naraw mill-ġestjoni tal-kwistjoni tal-immigrazzjoni. tal kwistjoni tal immigrazzjoni tal tal immigrazzjoni irridu nuru iktar koerenza u jekk aħna rrid ikollna rwol tajjeb fis-Sirja irridu nidħlu u nelbu l-ambigwità minn ċerti pajjiżi u namlu u nipromovu il-proċess ta' paċi li huwa llum indispensabbli. Sur Panseri, hemm mistoqsija minn anti Sur Bonanno. Taċċetta? Le, ma naċċettajx. Mela ngħaddu għal kellim li miss, is-sur Piotrowski. Għal minuta. Din il-gwerra jla sejra ħames snin issa u il-vitmi huma ħafna u u issa bdejna naraw il-bidu ta' negozjati eh, fidejn il-ġnus maquda u aħna interessati illi jkun hemm stabilizzazzjoni fir-reġun għax jekk nistgħu nirsolvu il-kriżi ta' migrazzjoni għall-Unjoni Ewropea u denija possibilità eh, il-fatt li jkun hemm il-paċi fis-Sirja nkunu nistaw u koll nwaqfu l-flus tal-migranti u nipermettu l-om imorru l-ura f'pajizom aħna imħazbin bil bil-aħbar li iktar minn 135 elf persuna mietu eh, f'din is-sitwazzjoni u ħafna oħrajn u għal din ir-raġuni l-Unjoni Ewropea għandha tkompli l-isforzi umanitarji tagħha. Is-sur nar tal-minuta, grazzi President. Il-fatt li ma ħadniex azzjoni wassal għal situazzjoni ta' kollassament fis sirja Aħna il-gwerra ġbidnija fit-tul kien hemm soluzzjonijiet għal problemi u llum qed ngħidu affarijiet li ħadd li ma toġob il-ħadd imma hija realtà. Il-protagonisti huma dawk veri u hawnhekk huwa ir-reġim ta' Assad u hemm garanziji assikurtà tal-persuni fil religjoni differenti għaliex edin jaffacċaw il- il- il-persekuzzjoni, irridu nidħlu fi proċess ta' paċi u rridu narfu l-intervenzjoni russa waslitna għal biex ners u lejn ftejim, jena ma naħsibx illi rridu niċħdu il-verità ħames snin ta' gwerra waslet għal għal din is-sitwazzjoni u rridu natu impetus għal biex ikunem proċess ta' paċi u rridu niġildu kontra il-terrorizmu. U aħna maħnix qed jirnexxinna namlu Eh, mod strategiku. Surkana, żewġ minuti. Għandek bżon tixel il-mikrofonu. Eh. President. Eluf mijiet ta' persuni jużaw eh, il-protesta u jitolbu li jirżenja Assad. U dan jfakkarna kif il-konflitt tal-2011 meta beda fil-2011 dina miex mux qed il-waqfu n-nar imma qegħdin qegħdin inaqsu il-ġlied. Er, mijiet ta' luf ta' persuni mietu il-ksur li tjieqaf biex nkunu nistaw noħol u ambjent favorevoli biex nibdew il-negozjati. U rridu inkomplu bil-negozjani biex nkunu nistaw ners u lejn wafqa tan-nar ġenerali. Għanda tkun soluzzjoni minnaħa li tiġi minnaħa ta' Sirjani. Il-komunità internazjonali għanda taħdem mm, ir-Russja u l-Iran iridu jagħtu anki l-influenza tagħhom u fuq fu Sirja u fuq il-partijiet l-oħra biex jirrispettaw il-verità. Iridu nużaw din l-opportunità biex naħdmu kullimkien E, il-fat li nieħdu l-assistenza tagħna e, blajnuna umanitarja e, f'ħafna partijiet fis sirja hija ħaġa tajba il-komunità internazzjonali trid tagħti l-appoġġ taħra u ma nistgħux nitilfu din il-possibilità. Din hija sena li fiha nwaqfu l-gwerra u bekk inkunu nistgħu anki nelbu d-Daesh u u għal-interess tagħna li nappoġġaw il-proċess ta' paċi fis-Sirja. Grazzi. Grazzi ħafna. Hemm blu karda lik oh, minn sur Bonanno taċċetta din il blu card, sur kan le, grazzi. Tajjeb, mela issa ngħaddu għal sur skripek għal minuta. President, mem, Komissarju għalju, grazzi għall-istqarrija tijak, Signora Komissarju. Aħna naqblu li wasal il-moment tal-paċi fis sirja għal kulħadd. Għal daqsnat nitlob lilek biex tiżgura li delegazzjoni ġenwina ta' insara kristjani ikunu anki prezenti fid-delegazzjoni. Jiena ħafna drabi tlabt l-attenzjoni tal-amministrazzjoni demokratika fil- eh, fil-tramuntana ta' Sirja, nis edin jiexu fil-paċi f'dan il reġun però din il-paċi qed tiġi imminata, mhux biss mid-Daesh manki minn oħrajn. It-Turkija għandha twaqqaf dan il-bombardament ta' dan il territorju Nkella se nerġgħu naraw mewġa oħra ta' rifuġati. Il-gvern reġjonali kurdu fil-Irak eh, fetaħ il-frontiera eh, u waqqaf restrizzjonijiet kollha. Jiena stat nitlob lilek biex tuża l-influenza kollha diplomatika tiegħek. U fl-aħħar nitolbok anki tagħmel kooperazzjoni ma' DSA għal biex eh, tasal lajnuna għal persuni spostati. Hemm bżonn ngħinuhom. Grazzi. Sur Skripek, Għaw mistoqsija għalik. Sur skripek. Għaw mistoqsija għalik taċċetta? Iva, tajjeb. Mela, il-mistoqsija minn għanti sur stetina. President. jiena xtaqt nitkellem fil-catch eye mux issa. E, it-talba tiegħi kienet tal-catch tiegħi mhux għalissa. Skużani. Sur Pasku issa għal minuta. President, mm, Signora Komissarju, il-gwerra ċivili fis sirja għandha ħafna implikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, il krizi ta' rifugiati terrorizmu, e, l-impatt negativ fuq is-sitwazzjoni reġjonali, il relazzjoniet komplikati ma' Russja. <clears throat> Dawn iż-żewġ ftejmiet għal waqfa tan-nar ma irnexxilhom xi waqfu il-ġlied bejn ir-reġim u l-oppożizzjoni u bejn il-fazzjonijiet differenti. U dan mħabba li memx ftehim bejn is-setat li qed jintervjenu kemm fir-reġun kif ukoll minn barra fuq il-futur ta' reġim ta' Assad. Is-soluzzjoni għandha tkun politika u għanda tkun ta' waqfa minnar reali u ridu nejnu l-popolazzjoni u e, minn sempliċi għal komplessa u minn umanitarju għanda taddi għal livell militari u politiku u bekk inkunu nistaw nsibu soluzzjoni għal e, dan il-konflitt li huwa daqshekk rib tagħna. Issa l-aħħar kelliem is-sur Litz sal minuta. President, Signora Vice President, rappresentant li. Dan il-ceasefire qed jiġi rispettat issa l-pass li missu għal ftejm ta' Ġiniva, li se jagħti l-bażi għal ftejm futur. U aħna għandna bżonn ukoll nizguraw illi tiġi applikata liġi internazzjonali u jiena għal din raġuni nilqa l inizjativi kollha tal- kummissjoni jiġu appoġġati mill-Germania, mill-Istati Uniti u u għeddin jinġabru anki l-evidenza fuq il-krimini kontra l-umanità. E, irridu e, naraw min se jkun responsabli u kemx bżon noħol u uh, e, entità ġdida responsabli għal dawn ir-reati. Da u l-Unjoni Ewropea qed titleb li dan jinkluż inkluż fil-ftejm ta' Ġeniva. Il-dittaturi jridu jifmu li jridu jħallsu ares jekk huma jillimitaw id-drittijiet ta' ċittadini. Grazzi Sur Lizza għaw mistoqsija għalik minn għanti Sur Bonanno, inti taċċetta din il-mistoqsija? Le. Mela issa naddu għal catch the eye. Nistanati membru wieħed għal kull grupp politiku kif waslu il-talbiet. Nibdew bis-sur Sogor. Grazie. waqt li pajis kien sejn eret u ħafna miljoni ta' persuni kellhom jitilqu imma l-aħar ta' dinja għada ma waslitx. Maħniex rib soluzzjoni ma' qegħdin dejjem iktar nitbedu mill-paċi. Jekk wieħed mill-partijiet kellu s-supremazija militari, allura il- Eh, eh, setat barranin intervjenu minnaħa naħa tal-Europa kull ma naraw u ma il-miljoni ta' rifugġati li qed jaħarbu mis-Sirja u jiġu lejn l-Europa u mandom lebda tama li jerġaw immorru lura u la darba din it-tama tispiċċa mm, ma tagħmilx differenza min jirbaħ fil-ġlieda u f'din il-ġurnata ta' nisa tal-mara internazjonali jina nishtiq namel appell biex jiġu protetti eh, il-persuni kolla u l-familji kolla fis sirja Sur Marjas, f-Sirja nishtiq najt illi kellna setat tal-Punent u Turkija u l-Arabja Saudita li appoġġaw dan l-istat u dana ifisser illi dan huwa eh, l-Islam radikali sunni biex jiġiret kontra xija Il-kwistjoni ta' Sirja issa hija kritika u hemm bżonn neqirdu l-istati l-amiku għanna bżonn ta' paċi u mingħajr paċi aħna se nkomplu nisimgħu eluf ta' rifuġati fil-Greċja. Fl-aħħar ta' xar se jkollna intrappolati 150.000 rifuġat ma jamirx sezz waqfu il-frontieri u Surban Ban qed jgħid li dinja legali li qed tikser id-driġi internazzjonali. U intkom issa fl-Unjoni Ewropea rappreżentantolu se tagħmel se tieħu azzjoni biex jerġgħu jinfetħu l-frontieri għax huwa illegali ma, ma jistax ikun illi iwaqqu jibblukkaw dawn ir-rifuġati fil-Greċa. Ma nistawx aħna eh, fil-Greċa insiru kamp ta' rifuġati. Issa Sur Jakob ċiċ minuta Grazzi, President. il- il-waqfa um, minnari aħjar mill-gwerra rridu namlu kull sforz biex inżommuha u għal din ir-raġuni hija ħaġa tajba li inti Sinjura Kummissarju e, hija parti minn din il-proċess hija ħaġa tajba li l-Istati Uniti u Russja sabu soluzzjoni ma l-futur tagħna ma jistax ikun fidejhom. Il-futur għandu jkun fidejn is-Sirjani stess u rridu najdu b'mod ċar li s-Sirja hija tagħhom, ta' Sirjani u taħat tiktar, u rridu najdu b'mod ċar illi l-edewa tagħna huma Daesh u terroristi illi urew kemm huma lesti eh, iwet u atroċitajiet. Il-komplement irridu nħallu fidejn is-Sirjani. Jekk aħna rridu nistabilixxu orti internazzjonali kriminali għal reati fis sirja ejja namluħ għax hija azzjoni legali nistaw nużaw, Pero f'kull kas hemm bżonn inħallu s-Sirja fidejn is-Sirjani. Is-sur Epitidejos. Grazzi, President. Mindu bdiet il-gwerra f'dan il-pajis, Issa hemm speranza li s-sitwazzjoni terġa' tinnormalizza ruha. Skont l-informazzjonijiet li għandna, diġà tnaqsu il-vittmi eh, bejn il-partijiet fil-gwerra. Però hemm tendenza skarsa tal-oppozizjoni li tiħu fil-negozjati ta' Ginevra l-Unjoni Ewropea, però tilfet l-opportunità li twaqqaf li tkun protagonist importanti eh, fil-xena ta' dinja għax kiku ma kienieċ intervenit il-Russja e sirja kienet taqa fidejn l-ISIS u kien ikonna pajis ieħor Islamiku li huwa għaddu tal-punent u kontra l-interessi tana. Grazzi. Sur Bonanno fil fuq il-catch li għaj ma nistawx namlu mistawsijiet. Sur Ferreira, għal-minuta. Grazzi, President. Tkun ħaġa tajba jek din il-waqfa minnar tkun it-tmim tal-gwerra illi għamlet dawn il-vitmi kolin, pero mill-Istati Uniti hemm aħbar illi hemm alleanza għal escalation militari kontra Sirja. Il-waqfa tan-nar hija riżultat ta' situazzjoni grammatika ta' terroristi u hija anki l-frott tal-kooperazzjoni bejn il-gvern Sirjan u l-alleati eh, Russi eh, eh, Iranjani u Hezbollah. Bħal alleanza minnaħa tal-Amerika. Tal ir-rifuġati illi qegħdin jidħlu kuljum fl-Unjoni Ewropea eh, hija eh, qegħdin wissuna eh, biex jgħidulna x'inhija responsabilità tagħna. U wara is-summit tal-bera illum smajt affarijiet illi jgħidu li pratikament illi, illi ma, ma tallimna xejn minn din il-lezzjoni. L-aħħar l ħar kellim issa eh, mill-catch di għaj. Isur Bukner, grazzi. Eh, grazzi anki għall-impen minnaħata tijak għall-lejn il-paċi u biex inżidu l-lajnuna umanitarja. Pero dan mhuwiex biżejjed, mhuwiex biżejjed dak li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea għax meta wieħed iħar sakemm ikollna l-kampijiet ta' rifuġati, sakemm in-nies ma jiġux protetti mill-Bart, iridu inkomplu natu il-flus bħala Unjoni Ewropea, bħala Kummissjoni Ewropea, ma rridux nagħti l-flus, natu l-flus lit turkija biex ta' biex ta' biex tibni ħajt biex ikonem protezzjoni tar rifugjati. Mux aħjar dawn il-flus nagħtuhom lil kampijiet ta' rifugjati biex dawn in-nies mbagħad ma jkonnomx bżon jaharbu biex ikun jistgħu jissopravvivu. Jiena nixtieq nilbad appell biex biex nimpenjaw ruħom, biex nimpenjaw ruħna għalli dawn il rifugjati ikunu eh, ikunu jistaw ikunu jistaw jgħatu risposta taħħom. Eh, signora Mogorini, grazie President. Nixtieq nibda billi ngħid mod sinċir ħafna li kultant jiena jkollu l-impressjoni li hija kważi relativament faċli li wieħed joqgħod bil-qeda hawnhekk u joqgħod jenfasizza in-nuqqasijiet kollha ta' sitwazzjoni li jiena personalment ukoll iddiskribejt eh, l-qeda il-bot ħafna milli mhux biss tkun perfetta imma li tkun f'sitwazzjoni tajba. Emmin, et iggor li tazza hija mimlija ma hija ħafna inqas milli mimlija u sefti ġimati lu kienet vojta, ġifieri aħna rridu nippruvaw nibnu Atra wara qatra e, tazza li hija kuljum aktar mimlija għaliex kull atra ta' ilma hija ħajja li qegħdin insalvaw u kull ħajja li nsalvaw għandha valur kemm hawnhekk fl-Ewropa kemm fl ġew kemm ġo Sirja, fil-Libanu jew kella fil-Ġordan Għalhekk ix-xogħol tiegħi, ma nafx tagħkom, imma tiegħi mhuwiex li noqgħod nargumenta jekk ix perfetta jew inkella jekk aħna xed nagħmlu biżejjed jiena il-ħidma tiegħi hija nippruvaw nagħmlu dejjem aħjar kuljum b'dak li nistgħu impoġġu għad dispożizzjon ta' komunità internazzjonali li trid tingħaqad faħar mill-aħħar għaliex ħames snin ta' gwerra huma wkoll eh, riżultat sa ħames snin ta' diviżjonijiet internazzjonali u eh, tilwim eh, reġjonali fis-Sirja u madwar is-Sirja għalhekk jiena nemmen li r-rwol tal-Unjoni Ewropea u hekk huwa dan li tipprova bħalma ħafna minn minnkom eh, nqarbu lej xurxin aġendi differenti. Hemm ħafna atturi kemm ġo Sirja kif ukoll barra mis Sirja li għandhom aġendi differenti aħna nistgħu ma naqblux fuq pratikament kollox. Iżda bħala l-interessi vitali tagħna politiċi u anka kważi kważi morali u anka l-interessi tagħna bħala Ewropej għas-sigurtà għaliex iżjed iddum il-gwerra iżjed tinfirex Daesh u hemm ukoll il-kriżi migratorja ovvjament imma anka l-interessi tagħna dwar il-ġestjoni tal-flussi imma l-ewwel l-interess politiku u umanitarju tagħna huwa nippruvaw nidentifikaw il-bażi komuni bejn aġendi differenti ħafna li ħajibqaw differenti bejnietom. Iżda forsi nistaw pass pass inwessaw il-bazi komuni li tippermet il-laturi reġjonali u l-komunità sabiex niffaċilitaw u mhux nagħmluha impossibbli għas-Serjani biex ikunu jistgħu jiksbu dan wara ħames snin ta' gwerra ċivili. Iġviri, il-gwerra għadha ma spiċċaċ għas nistaw nsejħulu waqfin mill-ġliet, għanna ċessazzjoni waqfin minn l-ostilitajiet u għanna sijat sħaħta diskussjonijiet biex kunu tafu ma sensitivi l-affarijiet. L-affarijiet emma għadhom, il-konflitt emma għadhom mux ħajsparixi fi żmien ġimgħa u bħalma għed mod ċar ħafna fil-bidu, l-affarijiet jistaw jinqelbu jistaw imorru lura situazzjoni ħażina ħafna fi kwalunkwe moment jekk aħna ma nkomplux eh, nallinjaw l-elementi kollha li mixin fid-direzzjoni tajba dinja bieċa xol verament komplikata li ssir ta' kuljum. Ġviri, il-gwerra Emma da għanna dan il waqfim mill-ostilitajiet, provajna niftħu l-spazji li għanna sabiex ikonna dejjem aktar aċċess umanitarju, sabiex nwaslu dejjem aktar għajnuna umanitarja, sabiex natu aktar tama l sirjani Kienem xaħat minnkom li għal li e, xol tana ibiddel il-disperazzjoni fit-tama. Iva, ekku, irridu nidentifikaw xinu mal-bazijiet komuni dikja diplomazija, l-spirtu Ewropew. Kultant din hija xi ħaġa diffiċli namluwa ġewwa fl-Ewropa, barra għad għandna xi ftit kredibilità, forsi ftit tejna jek ikonna kredibilità anka minn ġewwa, mhux dejjem huwa l-każ imma. U irridu nippruvaw nibnu it-triq lej paċi, tranzizjoni politika fiħdan is-Sirja u ġejjeni tas-Sirja li huwa e, proprjetà tas-Sirja U mhux qed nitkellmu biss dwar is-Sirja li għadhom ġo Sirja, imma anka dawk li telqu mis-Sirja għax huma jridu jkunu kapaċi jgħidu wkoll e, eh, x'ħajġri fil ġejjini u anka fil-preżent ta' pajjiżhom. Mela, hemm bżonn li inżommu l-atturi li jisegwu roadmap u nimbutawm li jisegwu dik il-roadmap. Għall-ewel tarbar nexxinna nadottaw rizoluzzjoni b'mod unanimu u dan huwa riżultat prezzjuż ta' ħidma diffiċli ħafna li aħna nexxinna namlu. Smajt kentej fuq in-nuqqas ta' għaqda fost l-Ewropej. Nixtieq ngħidilkom mod ħafna. Jiena inmexxi u nipparteċipa f'ħames eh, formazzjoni differenti tal-Kunsil Ewropew. Kull ehm, ġimgħa nipparteċipa fil-kulleġġ tal-Kummissjoni ħafna drabi nkun għawek, u ovvjament għawek u għacċar li għaw firdiet u mux kuħat jaqbel. Imma fuq dan, l-Unjoni Ewropea mux biss hija maquda fil-ħsibijiet u fil-klim taħħa, imma anka fl-azzjonijiet taħħa. Kull ġima, kull tliet erbatijiem nikkoordinaw l-azzjonijiet, il-messagġi, nikkoordinaw il-ħidma tagħna kull jum fit-task forces ninsabu fihom. Tippruvaw xtuaslu li din l-istampa ta' Unjoni Ewropea li hija mifruda, le ma narawiex hemm oqsma fejn aħna ma naqblux, imma fl-oqsma fejn aħna naħsbu bl-istess mod u ninsabu fl-istess eh, bl-istess opinjonijiet, ejja nippruvaw nenfasizzaw l-affarijiet pożittivi, ejja nippruvaw nagħmluha aħna x'ek ma nagħmlux aħna diffiċli ħafna li ħadd ieħor jittrattana b'mod pożittiv. Imma f'dan il-qasam, ġir fuq l-azzjonijiet tagħna fis-Sirja iva illum aħna maquda u qegħdin naġixxu bħala Ewropa. Mela fuq żewġ affarijiet speċifiċi anzi tlieta L-għonet, il-Libanu u l-Ġordan. Jiena naqbel 100% anzi iżjed minn hekk li hemm bżonn li nenfasizzaw. Mhux biss l-appoġġ finanzjarju li nistgħu ntuhom iżda wkoll il xogħol li nistgħu nagħmlu flimkien sabiex inżidu reżistenza tas-soċjetà tas-sistemi tagħhom u naħdmu flimkien biex inkunu nistgħu niksbu dan. Jiena ħankun qed inżur Libanu l-Ġordan xi ġematej oħra xartim oħra u dan ħajkun wieħed mill-elementi tal-ħidma komuni tagħna huma fil-grupp internazzjonali ta' Poċċik ikunu flimkien magħna naħdmu flimkien magħhom it-tnejn għaliex aħna naqsmu l-istess qan. Jiġifieri nippruvaw insibu soluzzjoni għal din il-gwerra u għal pajjiż sabiex il-pajjiż ikun jista' jimxi l qudiem u jsib il-paċi. Ħaġa oħra li semmit ir-responsabilizzazzjoni din hija xi ħaġa li aħna diġà bdejna naħdmu fuqha mod partikolari mal-NGOs li kuljum edin jaħdmu fil-post. U din hija kwistjoni fejn nistgħu niġu lura forsi jiżid il qudiem nitlu aktar fid dettalji jew fil plenarja jew anke fuq mill-kumitati jiena lesta li nagħmel dan. U nixtieq nagħlaq b'element partikolari. Uħut minnkom irreferu għal rwol tan-nisa partikolarment f'din il-ġurnata. Jiena nixtieq nagħmilha fil-ġranet kollha imma huwa vera li t-8 ta' Marzu b'xi mod jew ieħor huwa verament sinifikanti Meta aħna ngħidu li s-Sirja u l-ġejjieni tas-Sirja irrid ikun proprjetà ta' ċittadini kollha ta' Sirja, ġifiri kemm ġewwa u barra e, minn Sirja, nirriferu koll ovvjament għan nisa u meta ngħidu li aħna qegħdin naħsbu, mhux aħna biss edin naħsbu. Maħna dejjem eh, nibnu jew nipruvaw nibnu l-perspettiva ta' pajis sekolari fis sirja għana nirreferu koll għal fatt li hemm ħafna nissa fis sirja li għandhom stennijiet fuq ir-rwol li huma jista' jkollhom f'pajjiżhom. U il-ħidma li ħna namlu mal-NGOs biex nappoġġaw il-ħidma ta' kuljum tagħhom kemm ġo Sirja u barra mis-Sirja fl-imkien ma' Sirjani parzjalment ma' mod sinifikanti se hija indirizzata il-ħidma tal-NGOs li qegħdin jaħdmu fuq il-lotja ta' seta l nisa tas-Sirjani. Issa ħanala fuq nota naqra eh, ta' niket madwar il-mejda tal-Grupp Internazzjonali ta' Appoġġ eh, ta' Assirja jiena l-unika mara forsi dan jati l-Unjoni Ewropea rwol speċjali imma jatina u koll idea ċara ta' xinu r-rwol tan nisa fil-ambjent internazzjonali u mhux biss f'ċertu parti tad-dinja, f'ħafna partijiet mid-dinja, inkluż l-Unjoni Ewropea. Għalek, biex nalqu fuq nota pozittiva, nixtieq ngħidilkom li Iva meta nisa mhux biss ikunu qegħdin madwar il-mejda imma anka fit-teams tan negozjati bħalma kien hemm fil-ftejm tal-Iran e, għandna l-opportunità nibnu xi ħaġa, forsi nistgħu nkunu pragmatiċi, forsi e, aħna naqra rasna ibsa imma fl ħar mill ħar naħsbu li taħdem il ħagġa Grazie alla vicepresidente Mogherini. Per... Grazie ħafna viċi-president Mogherini tal-istqarrija tagħha fuq is-sitwazzjoni fis-Sirja, grazie l-kollegi kollha għal din id-diskussjoni,